kontra l-violenza u ningarantixxu l-ugwaljanza bejn is-sessi. Mena, issa għandna diskorsi ta' minuti, ta' minuta skont l-artiklu 150 ta' regoli ta' proċedura Senjura Basescu issa. de către președintele Statelor Unite de a participa. Grazie ħafna, Sir President. Nixtieq nitkellem fuq it-tarka eh, ta' kontra l-missili u s-sem ta' Rumanija. Ser ikun hemm tliet eh, postijiet, kull wieħed ser ikollu tmien missili. Il-kalendarju li qbilna man-naħa Amerikana qed jipprevedi id-data tal-2015 bħala data ta' meta għandu jibda jaħdem eh, għandha tibda taħdem din id-difiża kontra l-missili. Din għandu kun fuq l aġenda tal-Parlament Ewropew għanna nġu marfa fuq riskju ta' proliferazzjoni eh, ballistiċi. Hemm teddidiet differenti. Għat ta' talbiet ta' Moska, isnijom meta aħna definixxejna l-arkitettura ta' din is-sistema l ġida Issa, fil-futur li ser ikun hemm il-ftejmit bilaterali, imbagħad ser ikun hemm ratifikazzjoni mill-Parlament Rumen. Grazzi ħafna sur Gorgos Papastamkos. Jiena nixtieq ngħid illi il-għada ekonomika fil-istati membri ma tantxija waħda tajba imma irridu nappoġġaw il-munita komuni u nħarswa kontra l-ispekulazzjoni qed naraw l-ispekulazzjoni kontra l-euro hemm kriżi ekonomika u l fil-Greċja u hemm zbilanċ kbir ukoll fi stati membri oħra u dan wara l-ħtieġa illi jkun hemm politika ċara u b'saħħitha dak li għandu xaqsam mal gvernanza ekonomika politika. Fil-bidu ta' din is-sena ħarġet li li kunem fond komuni. Surren, issa jidiri li jgħet miex f'din id-direzzjoni għana qed nistennaw il-pjan li jitlesta min-naħa tal kummissjoni Grazzi. Grazzi ħafna. Issa is-sur Utraga Jisangula. Grazzi ħafna, Sur President. Mħallef Spanjol ikkonferma dak li nafu li Chavez qed jikkonferma mal leta terroristiċi oħra, ġifieri huwa kompliċi fit terrorizmu qed jippermetti l-qtil jsir mit-terroristi qed jagħtihom ukoll karigi istituzzjonali fil-gvern Venezweljan. Bħala Ewropew mill-żona Baska ta' Spanja nixtieq kundanna l-imġiba ta' Chavez u nixtieq inħeġġeġ l-istituzzjoni biex jikkundannaw l-President Chavez u jipenalizzaw l-għanuna li qed jagħti. Il-gvern ta' Zapatero nixtieq ngħidlu. Ma tistax toqgħod ixekek mal-President Chavez. Għax il-gvern Spanjol qed jumilja lilu nnifsu hekk. Qed jimmina l-ġida kontra terrorizmu u l-libertà u l ġustizja fi Spanja. E, pani Vasilika Vorika Dancila. Il-Signora Dancila. Grazie, Sur President. Grazie ħafna, Sur President. L-esperienza miksuba fl-ewwel snin tal-applikazzjoni urritna illi il-fondi mux qed jitmexxew tajjeb mux qed jintużaw mal bizzejiet fil-finanzjament. mux bizzejiet trasparenza. fil kasta ta' diżastri nazzjonali u katastrofi nazzjonali u nixtieq infakkarkom il-Rumanija ġiet appoġġjata mill-Unjoni Ewropea għal eh, proġetti li għandhom xaqsmu ma' zoni li ntlaqtu mill-arar. Imma l-flus waslu tard mhux meta stajna nużawhom bl-aħjar. Allura irrid ikun hemm għajnuna biex ikun hemm fondi minn qabel li tingħata li jingħataw lill-stati membri mill-quta minn diżastri nazzjonali. Dan ikun vantaġġ u ċittadini minn dawn iż żawni kunu jistgħu jigwadanjaw ħafna. Is-sur Pasividalgo. Castro y su oligarquía terminaron con los ideales ftit ta' żmien ilu Fidel Castro waqqaf l-ideali ta' rivoluzzjoni ta' Kuba li tant bosta nies madwar id-dinja kienu appoġġawa din rivoluzzjoni. Issa dak li qed naraw fid-dittatura ta' laħwa Castro huwa il-mod kif huma qegħdin jaksu lill priġunieri tagħhom u l-persuni f'pajjiżhom. Jiena niftakar li dan it-trattament ħażin ingħata lill priġunieri politiċi wkoll. U l-istess jgħod dawk in-nies li ttelqu mill-pajjiż. Castro mbagħad Franco kulħadd dak kollha li ħadu l-poter kif għamlu ma ħasbu li jistgħu jisalvaw il-ħajjiet u naħseb jiena li huwa dmir tagħna bħala Ewropej li aħna impenjati għad-demokrazija u drittijiet tal-bniedem. L-Onorevoli Fajon. Eh, pan Pat de Cope Gallagher. l Pat de Cope Gallagher. l Vattimo. Sur Presidente. Nafu il-Komissjoni Presidenza Spanjola edin jaġlu ħafna il-negozjati ma xi pajjiżi tal-Amerika ċentrali u l-Amerika tisfel biex huma jalqu dan il-ftehim ta' assoċjazzjoni qabel ma jkun hemm is-summit ta' Mejju bejn l-Unjoni u l-Amerika Latina. Issa jiena nixtieq nisbet l-attenzjoni tal-Parlament anke bħala Viċi President ta' Eurolat. Dwar il-fatt illi ma' ma xi minn dawn il-pajjiżi Nisa jkun li nazlu negozjati u nwarbu xi punt importanti marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. U kemm dawn jiġu mħarsa f'bosta reġuni, pereżempju fil-Kolumbja din ikomplu il-til ta' trade unionisti kuljum fl Honduras li wkoll qegħdin ninnegozjaw f'tejjim hemm gvern illi huwa riżultat ta' kolb ta' stat militari ta' sena l-oħra u fil-Gwatemala hemm problemi l-istess problemi mhux dwar drittijiet tal-bniedem imma ta' xi attenzjoni lejn xi aspetti tal-ftehim illi jiġu mwarbejna naħseb li huwa importanti li l-Kummissjoni u l-Presidenza il-kellim jiġi interrott il-President, l-Onorevoli Wallace. Minħabba l-jum internazjonali tan nisa jena xtaqtin inqajem kwistjoni marbuta ma' saħa tan nisa illi tibqa' kwistjoni ta' Cinderella. Jiena hawnhekk tliet sin ilu kont qed nitkellem dwar problema marbuta mal-saħħa tan-nisa l-endometriosis din tkisser il-fertilità ħajjiet tan-nisa xi nisa lanqas biss ikollhom iċ-ċans isiru qobijiet. Forsi hija dwar il-mestruazzjoni tan-nisa li aħna ma rridux nitkellmu dwarha, ma rridux insemmuha. U għalek, ħanaġan għal darboħra, l-endometriosis. Ma nafux il-kawza taħħa, ma nafu l-ebda kura għalija, iżda l-effetti taħħa jinsabu f'waħda minn kull 10 mara. U l-effetti għedin dejjem jikbru. Dil-ġimma u koll hija l-ġimma ta' taqjim ta' kuxjenza tal-endometriosis fl-Ewropa. U għalek, Meta se nieħduhom bis-serjetà dawn in-nisa u l-familji tagħhom qegħdin isofru, għata tajjeb li inti tinsab hawnhekk jgħat qiegħed tismana forsi għanna bżon ta' xi tip ta' fondi dedikati nittama qabel sena d-dieħla. Grazzi. L-Onorevoli Bellier. Sur President, kollegi, jien nixtieq nitkellem dwar il-maltempata Xintja illi waslet għal mwiet ta' aktar minn 60 ruħ fl-Ewropa u bosta danni. Illum jiena tinħoss ħafna diqa manka rrabjata. Irrabjata għaliex dan id-diżastru u man seta ġi evitat jew nkella limitat dak għandu x'aqsam l-impatt li huwa kellu l bira fi Franza u illum fl-Ewropa kollha aħna għedin naraw illi hemm l-iżvilupp fir-reġuni kostali u oqsma li huma suċċettibbli għall arar Dawn huma parti minn natura l fejn u importanti li nħarsuhom dawn il-żoni. il żoni kontra l izvilup urban fil ġejjini rridu nuru li aħna aktar responsabbli rridu napplikaw regoli tal-Unjoni Ewropea dan inkludi direttiva tal-asafar. Il-fondi strutturali rridu jiffakaw l-aktar fuq il-biodiversità u sostenibilità. Aħna rridu tabilħa infisru l-ambjent tagħna. Il-kellim li mess. Sur President, Signori, ġimma l-oħra il-mezzi ta' xandir ċeki rapportaw dwar pulizija ġermaniżi li qegħdin jagħmlu verifiki fuq il-sewwieqa ċeki. Aħna għalunna illi dawn is-sewwieqa jiġu ċekjati ħafna min irritjati jagħti l-urina tiegħu f'kundizzjonijiet illi mhumiex sbieħ. Dawn mhumiex ta' bil road checks jew inkella verifika tad dokumenti tal-liċenzja marbuta mal-karozza. Iċ-ċittadini ċeki jistgħu jimxu b'mod ħieles fil-żona Schengen u ma mhumiex ċittadini ta' tieni klassi u ma membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea ċittadini tal-Unjoni Ewropea l-om trattament xieraq. Sur President, nixtieq ngħidlek biex tagħti din informazzjoni l-awtoritajiet xirqa biex tiġi reveduta u nsolvu din il-problema. L-Onorevoli Felidis. Sur President, rridu nappoġġaw biex ikun hemm taqjim ta' kuxjenza ta' eh, klienti xaqsam iċ-ċittadini biżejjed. L-21 ta' Mejjur tkun sena annwali eh, kontra l-obeżità biex inqajmu kuxjenza u niżguraw illi il-vuċijiet tal-pazjenti obeżi eh, jiġu mismuha. L-obeżità hija marda mhux problema, ċittadini rridu jiffaċċjaw din l-isfita skont il-WHO HO l-istatistika ta' piżejjed fl-Unjoni Ewropea fl-Ewropa kollha qegħdin dejjem jiżdiedu. Jekk ma tittieħed l-abdazzjoni 150 miljun eh, persuna adulta ser tkun obeża u 15 miljun eh, ta' tfal u adolescenti ser ikunu obeżi sa' sena 2020. U għalhekk iridu insaħħu il-vuċi tal-persuni piż żejjed. Grazzi. L-Onorevoli Figueredo. Grazzi, Sur President. Illum, illi huwa il-mitt anniversarju tal-ħolqin tal-ġurnata internazzjonali tan-nisa li hija ġurnata għal azzjoni internazzjonali għad-drittijiet tan-nisa kif ukoll azzjoni kontra kull forma ta' diskriminazzjoni jiena hawnhekk nixtieq insellem lin-nisa kollha b'mod tassew speċjali. Nixtieq insellem il dawk illi għadhom jisofru bħala vittmi ta' diskriminazzjoni nuqqas ta' gwaljanza u bosta forum ta' violenza. Illum huwa importanti illi ngħidu kemm topika din il-kwistjoni meta ħna qegħdin ngħidu biex nizguraw l-ugwaljanza fil-liġi u fil-ħajja ta' kuljum. Dan jista' jkollu konsegwenzi fuq il-ħajja tan-nisa huma l-vitmi ewlenin huma jagħmlu xogħol staġjonali li mhux imħallas tajjeb. U fl-Unjoni Ewropea għandna 75 miljun persuna li qed jgħixu fil-faqar. Illum ukoll irridu nsejħu li nisa kollha biex huma ikomplu għaddejjin jiġġieldu kontra l-inġustizzja u diskriminazzjoni. Ikomplu joħolmu u ma jaqtawx qalbu għaliex dan jiftaħ eh, orizzonti ġodda l-ġejjin aħjar. Kellim li mis. Grazzi, Sur President. Jiena nixtieq ngħidlek illi aħna ser ikonna referendum f'Wales. Iva, ser ikonna referendum Aħna tħadna met fil-Kostituzzjoni, tħadna met fil-Trattat ta' Lisbona, imma ser ikonna ieħor issa dwar ġeni aktar seta tal-Assembleja. Issa l-kustjoni hija di. Il-partiti politiċi kollha fi Wales, Labour, like um, Lib Dems u l-Konservattivi dawn kollha jixtiequ li jkollhom aktar setat. L-aħbar tajba li hija li jien ma nixtieqx Huma qegħdin jitrattaw l-nis ħażin f'Wales fi żmien issa independenza indipendenza eh, tinsab fuq l-aġenda jista' jkollna da 80 membri tal-Assemblea. Għanna skajja qegħdin eh, waslu biex jalqu dawn huma medda għandna toro ħżiena. Iżda hawnhekk ninsabu eh, u qegħdin nipprovaw nappoġġaw din l-idea ħażina. Grazzi. L-Onorevoli Mikolaxik. Grazzi, Sur President. Jien nesprimi l-kondoljenzi tiegħi mal-vittmi tal-katastrofi ġewwa Madeira. Din is-sitwazzjoni jistħoq ilha miżuri malajr biex nipprova biex ikun hemm appoġġ għan-nies li ġew affettwati minn dan id-diżastru rridu nirranġaw l-infrastruttura tagħna. Nittamra l-awtoritajiet Portugiżi ser ikunu jistgħu jistabilixxu l-ammont ta' dannu illi kien hemm u wkoll insibu fondi ta' appoġġ mill-Budget Ewropew. Il-Parlament Ewropew irid jappoġġa l-użu ta' fondi biex aħna nnejnu lin-nies li ġew affettwati mid-diżastri. Jien nistaqsi l-kollegi biex jagħtu l-appoġġ tagħhom u apparti minn hekk jiena nixtieq ukoll nesprimi l-kondoljenza tiegħi mal-vidmi ta' katastrofi oħra ta' xita kbira ġewwa l-Afrika. Sur President, kollegi, aħna fil-Parlament hawnhekk adottajna riżoluzzjoni dwar l-Ukrajina. Fej aħna hemmhekk staqsejna dwar il-fatt li l-President ta' premju li Stefan Bandera li kien eh, wieħed li ġilet tal-indipendenza tal-pajjiż. Dan il-paragrafu riżoluzzjoni tagħna wassal għal ħafna kritika fl-Ukrajina tal-Punent Jien nixtieq ngħid li din ir-riżoluzzjoni ma poġġiġ f'dubju l-lan ta' bandera sal-Ukrajna aktar indipendenti. Din appoġġat il-kawża għall-Ukrajna aktar indipendenti. Aħna għanna l appoġġ tal-Unjoni Ewropea u anke tal-Polonja minn fejjina ġejja. Iżda din ir-riżoluzzjoni għalet li kienem ċi dispjaċir li dan il-premju inata minar ma kien inata kas għal ġlieta fi żmien il-gwerra il fej kienem l cleansing fisem bandera. L-opinjoni tiegħi hawnhekk hija li dak li kien hemm nieqes f'dan il-premju huwa li ma ġiex espress dispjaċir għal vittmi innoċenti ta' din il-ġlieda. Ek seta ta' bilħa jiġi moqdi l-lan tal-paċi tal-Ukrajina flimkien mal ġerin tagħha. Suppost mal-premju kien hemm sforz għal rikonsoljazzjoni. Il-kellim ma tiġi interrotta. Kellim li jmiss, Onorevoli Sogor. Grazzi, Sur President. Kien hemm ħafna kritika marbuta ma' dan dan l-aħħar. Iżda jien nista' nisbet l-attenzjoni tagħkom dwar l-opinjoni ta' servizzi legali tal-Kummissjoni. Dispożizzjonijiet u dispożizzjonijiet ta' implementazzjoni jistgħu jkunu konformi ma' dokumenti fundamentali tal-Kunsil tal-Ewropa. Lanqas ma jistgħu jiġu konformi mal ħarsien tal-minoranzi. Din l-opinjoni naħseb illi mandiġ proporzjonalità lanqas hija raġonevoli. Għaliex taħseb illi din il-regola ġifiri id iddaħħal il-moviment ta' ċirkolazzjoni, ġifiri kif jaħdem is-suq intern tagħna. Servizzi legali jħossu li din trid tgħaddi. U trid tingħata aktar priorità meta mqabbla ma' direttivi oħra, anke f'termini ta' eh, provvista ta' servizzi f'artikolu 36. Kif ukoll dak li għandu x'aqsam istituzzjonijiet tas-saħħa. Sitwazzjoni tista' twassal għal diskriminazzjoni. Jiena naħseb illi din il-leġiżlazzjoni qed tipproteġi aktar id-drittijiet tal-istat milli dawk tal-individwu għalhekk jiena nixtieq nsejjaħ il-Kummissjoni biex tieħu l-passi meħtieġa biex tiżguri l-leġiżlazzjoni tal-komunità tiġi infurzata grazzi. Kellem għal imess Grazzi, nixtieq nitkellem fuq is-sem ta' nisa fis-suq tax-xogħol. Data tal-Eurostat tajt illi fil-fatt hemm xejra pożittiva. Fid-disajnijiet nisa kienu rappreżentaw 30% tas-suq tax-xogħol fl-Unjoni Ewropea. Fl-2008 għandna ċifra ta' 43% imma l-kriżi din hija b'xorta ħażina. Qiegħda tbiddel din iċ-ċifra Ir-Rumanija fija hemm setturi li qed jinbidlu għax qabel kien hemm ehm, irġiel li kienu jikkaratterizzaw ċertu setturi u missemmi n-nisa wkoll hemm diskrepanza fis-salarja allura fil-pakkett leġislattiv irdu ndaħlu miri ċari ħalli neħu din id-differenza li hemm bejn il-paga tan-nisa u tal-irġiel ħalli n-nisa jieħdu sem aktar fis-suq eh, tax-xogħol u din dal-pakett għandu jagħmel parti mill-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020. Evelyn Regner. President, die jüngsten Ereignisse in der Türkei. Grazie, Sir President. L-avvenimenti li kienem fit-Turkija dan l-aħħar u rewna il-drittijiet ta' trade unions u drittijiet tal-ħaddiema. Mhumiex bizzejiet. 12,000 impjegati, tal-monopolju tekel li jissa ġi privatizzat edin jidġildu kontra eh, ħafna sensja u edin jidġildu kol għal drittijiet tagħhom bħala ħaddiema. Waqt l-strikes li kienem, spiss daħlu l-pulizija fin-nofs u wafqu l-strikes. Kienem gastadmu, kanuni bl-ilma li ġawżati mill-pulizija fuq il-ħaddiema li kienet qed jistrajkjaw. Jiena, sur President, nixtieq nejdlek biex seħli l-awtoritajiet ta' Turkija biex jaraw trade unions bħala partner soċjali fuq livell indaqs. U jaddu liġijiet ukoll biex jgarantixxu biss ħieħ drittijiet tal-ħaddiema. Il-liġijiet irdu jkunu konformi mal l-standards tal-ILO. L-Onorevoli Luigi de Magistris. Grazzi, Sur President. Għal darbohra dan l-aħħar fl-Italja kien hemm diżastru ambjentali. Ixmara l-Ambra u xmara po. Dan l-aħħar qorti tal-Ġustizzja fl-Lussemburgu kundannat l-Italja għaliex eh, l-saħħa pubblika kienet f'periklu minħabba rimi legali tal-skart u għaliex ma kienet taf tiġbor l-skart ġewwa reġun tal-kampanja. Naraw dal-aħħar hemm żieda tal-lewċemija ġewwa Taranto. Kif ukoll problema oħra ġewwa Krotone u diossina ġewwa l-kampanja dan huwa diżastru ambjentali kontinwi nixtieq nistaqs il-Kummissjoni ser tagħmel biex il-Gvern Taljan ikun konformi mal standards u direttivi tal-ambjent. L-iktar dwar is-sentenza tal-Birat l-ula li kundannat l-Italja għaliex ma kienx taftarmi l-iskart ġewwa l-kampanja. Il-belt ta' Napoli ġiet esposta għal dan l-iskart għal ħafna ġimgħat għal ħafna xhur madwar id-dinja. Grazzi l-Onorevoli Nelson. Grazie ħafna, Sir President, il-konferenza tal-Londra fuq l-Afganistan waslet għal paniku eh, fl-soċjetà Afgana. Speċjalment fost in-nisa. Hemm assembleja kbira li għandha sirda biex titwettaq ċertu rekonċiljazzjoni. N-nisa ma jridux, ma jridux ipatwa rekonċiljazzjoni talibani dejjem qed jitolbu li jitneħħew ġrittijiet tan nisa u li jkun hemm ix-xarija. il lega xerga qed wieħed jibża li jkun ġibbidlit fil-Kostituzzjoni u bidel ċertu artiklu, mod partikolari l-artiklu 22. F'dan it-8 ta' Marzu 2010 nitlob l-Unjoni Ewropea biex tigarantixxi l-ġejjini tan-nisa Afgani għax ma nistgħux nippermettu illi dan ir-reġim li kien li wasal daqstant mewt tan-nisa jerġa' jixref. Thank you. The next speaker, Mr. Busutil. Grazie kellem li Mr. Sur Busutil. L-inċident diplomatiku bejn l-Iżvizzera u l-Libja eskala u qed iħalli konsegwenzi serji ferm fuq bosta ċittadini tal-Unjoni Ewropea li jixtiequ jmorru l-Libja u ma jistgħux jidħlu. Mod partikolari huma affettwati ħażin il-ħaddiema li jaqalgħu l-għajxin tagħhom fil-Libja kif ukoll l-investituri Ewropej li ma jistgħux jibagħtu il-ħaddiema tagħhom hemmhekk. Sadattant ħaddiema li diġà jinsabu l-Libja qed jippruvaw jibqgħu hemm kemm jistgħu biex ikopru lil dawk li għadhom ma jistgħux jidħlu l libja. ovvjament hemm limitu sakemm dan jista' jibqa' jsir. F'dan l-inċident, Sur President, l-Unjoni Ewropea m'għandhax taqsam xejn u spiċċat ostaġġ ta' kwistjoni bejn żewġ pajjiżi terzi. Għaldaqstant, nappella biex l-Unjoni Ewropea tieħu l-miżuri kollha possibbli biex tara li din is-sitwazzjoni tissolva kemm jista' jkun malajr. Grazzi. Thank you, Madam Muniz de Urquiza. Grazie l'onorevoli al Grazzi, Sur President. Aħna qegħdin nistaqsu għal spjegazzjonijiet minnaħat tal-gvern tal-Venezuela dwar kollaborazzjoni bejn il-gvern tal-Venezuela u l-ETA. Is-soreta Gajs rrit jaġġorna l-informazzjoni tiegħu għaliex issib kien hemm komunikazzjoni konġunta mill-Gvern ta' Venezuela u l-Gvern Spanjol dwar din il-kwistjoni. Hemmhekk ġi konfermat il-fatt li ser ikun hemm kooperazzjoni tal-Gvern tal-Venezuela ma dak ta' Spanja fil-ġlieda tiegħu kontra terrorizmu. u minnu li aħna għandna nkunu kuntenti għaliex dan qed jiġri rridu nifirħu lill-Gvern tal-Venezuela. Għaliex wera din id-determinazzjoni ċara li jaħdem mal gvern Spanjol fil-ġlieda kontra terrorizmu u fil-ġlieda kontra ETA. Flok noqogħdu eh, ninsultaw u ngħid nibatu dawn il-messaġġi u nimmanipulaw kwistjonijiet politiċi fuq suġġett daqshekk serju bħat terrorizmu. Irtu konna indipendenza ġudizzjarja kif ukoll relazzjoni u kooperazzjoni bejn l-istati biex nitrattaw din il-kwistjoni marbuta ma' terrorizmu. Grazzi. L-Onorevoli Schmidt tal-minuta. Grazzi, Sur President. Il-ġimma l-Izlanda qalet le għal-ftajim ISAFE l-Komissjoni kienet qed rekmanda li l-Unjoni Ewropea tibda negozjati mal-Iżlanda ftit tal-ġimgħat ilu. Nistgħu ngħidu illi il ministri tal-Finanzi ġewwa Londra hemmhekk eh, jafu qed jagħmlu il-konsumaturi investew safe. Irridu niżguraw li domandi li aħna għamilna l-Iżlanda huma proporzjonati u raġonevoli. L-Iżlanda aħna rridu nilqgħuha fl-Unjoni Ewropea l-ċittadini tal-Iżlanda qatt mhux ser jivvutaw iva jekk il-Ministri tal-Finanzi f'Di u f'Londra ma jurhomx li huma milquha. Aħna rridu nuru solidarjetà ma' ċittadini tal-Iżlanda. Sur President, aħna rridu insolvu l-problemi fl-imkien. L-Onorevoli Jado tal-Minuta. Yeah, there is no, there is no point, or, point of order. Ma' lebda point of order? Personal statements. Commento. Personal statements can come at the end, but not, not at, at le decía, Le decía, señor presidente, que la señora... Starijiet personali tista' li dom aktar tart mux issa. Jiena qed ngħid illi Sinjura Man jitsemmi tismi, wala kien għandi dritt li nwieġeb kif tista' tara fir-regoli. Le mux jissajt il-President. Grazzi l-Onorevoli Jadok. Grazzi ħafna jekk forsi terġa' tibda l arloċ 26 u 27 eh, ta' frar li għada fil-lejl ta' bejn dawn il-jumejn kien hemm it-tempesta għzintja illi laqtet blikraħ l-Franza f'tibnitna ma mal-vitmi rridu nejnu għam nitolbu l-Komissjoni Ewropea mal malajr daħħal il-Fond ta' Solidarieta biex tejn il-dawk il-persuni l-aktar mill-quta bidu nitalmu minn dan leġara ġara kif bejn 5 u 6 miljon ruħ jistaw jiexu f'persuni li huma suċċettibbli għall-arrar. Qed naraw pereżempju l-President Sarkozy li xi ftit xurilu qed jitlob li eh, dawn iż-żoni fejn huma suċċettibbli għall-arrar issir rikostruzzjoni. Aħna qed nitolbu li l-kofinanzjament kollu marbut mar-rikostruzzjoni, mar-riabilitazzjoni. mar rikostruzzjoni mar riabilitazzjoni mill-Unjoni Ewropea ikun hemm ċertu kundizzjonijiet miegħu, ġifieri jitħarsu l-liġijiet, il-liġijiet fuq ir-riski tal-arar u eh, tal ħarsien tax-tajtiet. Aħna ovvjament iridu nkunu solidari mal-setturi l-aktar mill-quta, mod partikolari dak nxaqsam mal-bidja. Is next speaker. Il-kellim li miss. Presidents. Backfast Abbey qed tipproduċi l-imbit mill-1890. Però dan l-imbit bħalissa qed jiġi attakkat minn xi politiċi Britanniċi. Qegħdin iwaħlu f'dan il-prodott alkoliku għall-imġiba antisoċjali u flok ma jgħidu li l-politika tagħhom fallit. Però qed jgħidu li dan l-imbit fih mhux biss l-alkol imma anki l-kafeina Allora, xta jiġri issa forsi bl-Irish Coffee? U kif se nimplementaw dan? Il-fat li niprojbixu eh, prodott wieħed mhux se jsorbi problema ta' xorb il-barra mill-fat li l-maġoranza mandiġ tiġi ikkastigata għall l-izbalji tal-ftit.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 kienu situazzjoni differenti. Issa, għaw minn qed il-mentax qed jiġri fil-Eurozona. Aħna ħadd ma ġelhom lill-mexxejja Ewropej biex jidħlu fl-EMU wara kollox daħlu għax iridu huma Eh, u ma teżist memx ħaġa eh, ma teżistix l-ekonomija periferika jekk l europa tiġi attakkata l europa l-Euro kollha l europa kollha tiġi attakkata eh, u jekk nattakaw l-Greċa nkunu qed nattakaw lil kulħadd li jieħu parti fil-euro u għanna nejnu dawk li jitħlu taħt taħt l-attakku mux naħsbu biex biex naħsbu biex biex biex insalvaw il-banek. Il-kallim li mis, il-armonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea toħloq ħafna incidenti anki il-piloti privati mill-kwistjoni tal meteoroloġija fir-Renju Unit ħafna drabi l vizibilità ħażina u dana dina situazzjoni unika fir-Renju Unit għax eh, il-kondizzjonijiet huma spissek. Fil-liċenza armonizzata, l-Aġenzija ta' Sikurtà se tneħħi eh, dawn il-kondizzjonijiet u ma tħallix li il il-piloti jisuqu e, e, l-aeroplani e, jekk ma jkunx hemm il-viżibilità biżejjed. Kif se jagħmlu l-piloti biex iżommu kontroll tat-titira? U din l-armonizzazzjoni fil-fatt edha teddet is-sikurtà hemm bżonn jerġgħu jaħsbu fuq il-kondizzjonijiet tal-Aġenzija ta' sikurta flajru. U dana u eżempju ieħor eh, għaliex il- il-leġislazzjoni eh, Ewropea edha timxi kontra il-leġislazzjoni nazjonali tal-Ingilterra. Grazie. Nikellim li miss. Kollegi, u għed mill-għaniet tal-izvilup tal-millenju u għalli il innaqsu il faqarum tal-bnedmin l-2010 u għal-sena kontra l-esklużjoni soċjali u faqar. 60% tal-Ewropej jiexu taħt il-level tal-faqar. U hemm 70 miljun ta' eh, Ewropej li jiexu binqas minn 70% tal-medja tal-ċittadini Ewropej l-istrateġija tal-2010 tal-ġlida kontra l faqar u l-esklużjoni soċjali għandha tiġi imwet anki f'perjodi ta' kriżi soċjali. Grazzi. Grazzi, Staros. Grazzi, President, kollegi. Nishtiq nitkellem biex nitkellem fuq liġi tal-kosti tal-gvern eh, Spanjol, mod speċjali il-gżira ta' Formentera u ta' gżejjer oħrajn tal-Baleari. 19 km twila u hemm perimetru twil iktar naturalment. Din il-liġi li hija pożittiva f'ċerti eh, zoni fejn kien hemm ħafna bini mhix qed tiġi applikata formentera għax qed timplika li ħafna bini ta' turizmu eh, illi bnew 30 eh, sena ilu jew 40 sena ilu legalment se jkollhom iħottuhom għal daqstant ħafna se jżomuhom dawn eh, dawn hotelli eh, imħabba fl-importanza turistika li għandhom. ħafna minnhom minn dawn il-hotels kienu saru famużi mad-dinja dawn il-bini ġi mibni legalment meta ġew mibnijin u issa għandhom jiġu eh, eh, għandhom jiġu eh, mnizlin imħabba li hemm liġi ġdida u aħna nixtiequ nappellaw lill qorti ta' Strasburgu, Strasburgu eh, biex eh, t-intervjeni eh, fuq dan il- eh, din is-sitwazzjoni wara kollox dawn il- dawn il- l-hotelli ġew mibnijin eh, mingħajr ma mingħajr ma, ma, ma, ma l-ambjent u qed jirrispettaw il-liġi. Għal minuta, il-kellim li miss. Eh, il-President Buzek u Netanyahu eh, eh, kellom laqa dal-aħħar u mandu lebda dritt jindaħal fi drittijiet parlamentari demokratiċi. Eh, hemm e, intenzjoni ta' Sinjura Ashton li tmur f'Gaza u għanda għanda e, għandha toħroċ istħarriċ eh, eh, eh, ġdijt u mux bħal li kienem ta' Goldstone. Azzjoni bħal di tista' twaqqaf il-possibilità ta' progress u biex twaqqaf il-tensjonijiet li jeżistu fil-Palestina. Is-sur Karam. Grazie. Bħal kif għalinna il-President tal-Parlament fil-11 ta' Marzu l-Estonja u litwania għal 20 sena minn żewġ attijiet importanti ewlenin. L-istqarrija ta' indipendenza f'Tallinn u l-ewwel <clears throat> sessjoni tal-Kongress ta' Estonja għamlet sqarrija eh, il-Kongress tal-Estonja E prezentata alternativa demokratika unika eletti mill-design fil-mija tal-ċittadini EU estonjani kienu il-rappresentanti eh, assoluti saluti tal-estonjani huma għamlu talba biex jerġaw eh, jgħatu l-indipendenza għal stat sovran dinajja eh, kwestjoni li t-rigwarda eh, eżempju ta' solidarieta fl-Europa. Grazzi, signora Kretu. Grazzi, President. F'din il-ġurnata internazjonali tal-mara, eh, forsi il-Parlament se tagħmel ta' rigal zaħir lin-nisa fil-Parlament Nixtieq nitkellem fuq il-qada ta' diskriminazzjoni fir-rigward tar-Rom. Kelli mal-Pulizija ta' Copenhagen għamel xi dikjarazzjonijiet xenofobiċi. L-istampa Daniża tkellmet fuq il-Rumani bħala ħallila għax kien hemm xi erq li twerraq mir-Rumen. Kien hemm Rumen fl-Italja illi qatel ilu nnifsu u flitra li ħalla warah tkellem fuq diskriminazzjoni illi kien qed isofri minna fl-iskola. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' TGV fejn kien hemm avviż illi wissi lil passiġġieri illi kien hemm rumeni li kienu qegħdin jisirqu. Kulħadd jaqbel miegħi min ma jħarx il-liġi għandu ġi kastigat, imma mux nwaħlu eh, f'xi nazzjon partikolari. Irridu li fl-istati membri demokratiċi ġu mħarsa il-valuri Ewropej. Xtaqt nitkellem fuq din il-portira tal-ħadit li qiegħda eh, timbena bejn iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Għal minuta Sur Kelly. Eh, Grazzi ħafna President. Messaġġ qassir fuq l-Istrateġija Atlantika fuq diskussjoni fuq il-strategija tad danubju tal-Baltiku. Jina għatma smajt fuq dik tal-Atlantiku, għonekka lok għal zvilup l-istrateġija tal-2020 hemm miktub illi ċerti pajjiżi jistgħu jimxu jimxu l-qoddim u f'ħafna eh, pajizi specialment fl-Atlantiku ta' fuq bħal Irlanda jistaw jamlu pro, progress fil-produzzjoni ehm, ta' enerġija u biodiversità. Eh, u jekk jihdu din l-azzjoni jkunu għamlu ħaġa importanti il-presidenza spanjola sal-aħħar tal-mandat tagħhom. il kelim li mis, grazzi. Grazzi, President. F'dawn l-aħħar tliet xhur fil-Portugal, Aħna rajna żewġ eh, sitt incidenti marittimi. 13 persuna mietet u 8 persuni għadhom ma stabux. Il-bastimenti intilfu kol kompletament. Il-komunità eh, tal-sajt eh, ta' ħames pajizi zar ħames villaggi u ma kollha billuttu u jina nixtieq ninaqat magħhom kienet xitwa diffiċli u ma kienx possibbli li wieħed joħroġ biex jistatu m'hemmx appoġġ għal sajida fuq l-art. Ċirkostanzi huma ħżiena ħafna hemm ftit eh, sikurtà u sikurezza abbord u naraw li wkoll hemm nuqqas ta' star, ta' taħriġ u dana bekk jizdidu l-incidenti f'dawn il-ċirkostanzi rridu nħolqu ċirkostanzi biex jgarantixxu s-sikurezza tal-sajjida. Eh, Dina hija waħda mill-anijiet tal-politika eh, tas-sajt komuni <coughs> dana eh, hija waħda hija azzjoni tal riorganizzazzjoni tal-flotta intejbu sikurezza u u nizguraw illi e, e, ċerti bastimenti ma joħorġux meta l-bahar mu tajjeb. Hemm ħafna ismiet fuq l istati għaj ma jdispieċini najt li mux sejr nexti li natikom il mikrofon kollu għandi seniħu t-nejn oħra l-ewwel wieħed istur Messaros. Grazzi. Jena nixtieq kellem fuq l approċ unifikat tal-Kosovo. Fit-trattat tal-Lisbona l-Istati membri aċċettaw impenji ġodda. U għadda wieħed minn dawn huwa proċedimenti unifikati fil-politika tal-ġirien. Il-Kosovo ġiet marufa bħala stat indipendenti minn 65 pajjiż fid-dinja u 24 minn 28 tan pajizi tan nejta u 22 minn 27 pajizi l unjoni Ewropea. Dan wasal il-moment issa biex nħedġu lil dawk il-membri li għadhom mamlux il-ċipru, Slovakkja, Greċja u Spanja biex eh, iwarbu it-ħassib tagħhom fuq din il-kwistjoni u jinaqdu mal-maġġoranza biex jarfu il-Kosovo mill-aktar eh, kmini possibbli. Dana kien ikun sinjal importanti ta' dimostrazzjoni eh, tal-interess dejjem ikbar tal-Unjoni Ewropea. Issa ngħaddu għal l-aħħar kellim is-sur Bruns. Grazie Presidente. Il-moviment tal-kapital mad-dinja hemm ċaqli legali u ċaqli illegali. B'dawn il-trasferimenti eh, jistgħu jingħalqu postijiet ta' xogħol fl-Ewropa u fl dinja sviluppata u eh, jistaw jibatu fejn fej isibu ħaddiema li E, u ħafna inqas fejn ikunem krizi ekonomika, il-politiċi dejjem jiddenunċaw il-protezzjonizmu, ma propju protezzjonizmu li permettinna namlu il-bazi produttiva tagħna u niggarantixxu li n-nies jkunu sta jsibu L-ekonomija għandhom jeżistu biex jiservu l ċittadini mhux biex inservu il-forzi ekonomiċi. Ma nistgħux aħna nikkompetu mal eh, tile dinja mingħajr ma ziru parti mit-tile dinja u diġà qed nidħlu fit-tile dinja. Grazie. Issa għanna st'arja personali sur wieħed mill-onorevoli Marlevis skont il-regola 151. Eh, Grazie, President. Ija ħaġa ħasra illi rridu nikkooperaw mal-ETA fil-grupp tana Aħna manna lebda dubju fuq li ma naħa se nkunu Zapatero għall il-ċavez dak li hu huwa ħabib ta' terroristi u dana u mura kreditu tal-politika barranija spanjola. Grazzi. Grazzi. Aw karta bluna. President. Jiena nixtieq ngħid illi fid-diskussjoni ta' qabel l ħaġa li ma ħarġiex ċar għax huwa importanti li wieħed ikun jaf meta dak li kun jitkellem Inti tkun għamil sinjal ħames darbiet u ma tinatax l-opportunità titkellem, nistaqsi għalfejn ma żaminix mal-proċedura tlab sabiex nitkellem ħames darbiet u ma jistax nifhem kif f'dawn il-ħames darbiet li tlab sabiex nitkellem fid-diskussjonijiet ta' minuta qatt ma ngħatajt l-opportunità li nitkellem. Li nżommu mal-proċedura imma titqis ukoll li kellna aktar minn 60 talba għal mikrofonu Għandna nofsija biss dedikata għal din il ħaġa ġifiri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 Jiena fl-aħħar sitt xhur matul id-diskorsi ta' minuta laqqas darba ma tajtuni l-opportunità li nitkellem. Qedtilkom ilni niġi kull darba matul dawn l-aħħar sitt xhur u qatt ma tajtuni l-opportunità li nitkellem. Mr. Tekes, I... Sur Tekes, jiena personalment tajtek l-opportunità titkellem tal-anqas darba, ġifiri ma naħsibx illi qed tajjeb illi qatt ma tkellimt. Nixtieq infakkar l membri huwa dan. Għatu isimkom ħafna qabel sew ma nibdew għax aħna rridu nagħmlu l-list ovvjament. U nista' niżgurakom li ovvjament issa dak li ma tkellmux darba li jmiss ikunu fost dak li ħaj jitkellmu. Grazzi nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss. Mela l-punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna huwa r-rapport tas-Sinjura Debrun fuq is-saħħa tal-annimali. Il-ħtiġijiet fuq is-saħħa